kienet ukoll appoġġjata mill-Parlament Ewropew, però rridu niskuraw il dawk il-fondi li għandna dispożizzjoni tagħna jintefqu bliktar mod effettiv u nużawhom bisħieħ. Grazzi ħafna nistennew li kummissjoni tieħu azzjoni mill-iktar fis dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna Sinjura Lambert. Aziz, kollegi, nishtiq intemme dan il-dibattitu dwar l impatta tal-kriżi fuq l-aċċess għal kura tal-gruppi vulnerabbli. U Nivutaw iktar qoddim dwar dan ir-rapport f'nofsinhar fil-fatt. Is-suġġett li miss fuq l-aġenda tagħna huwa mistoqsija lil il kummissjoni Ewropea dwar in-numru Ewropew tal-Emerġenza 112. U il-fatt li aħna ma nistawx nimplementaw ir-riżoluzzjoni tal-5 ta' Lulju 2011. Kellna tnejn mill-kollegi li kienu ħaj introduċu din mistoqsija rali, allura nixtieq illi nitlob is sinja Cole sabiex titkellem żewġ minuti u nofsi jekk Grazzi ħafna, Sinjor President, użaj użajt dan il-numru ta' emerġenza 112, l-assistenta tiegħi wkoll użatu ma nafx kemm iktar nies użaw, iżda jiena kont naf illi fil fad dan kien il-numru ta' emerġenza propju 112 iżda ħaf nofs il-nies illi vjaġġaw barra mill-Ingilterra san li għaddis ma kunux jafu b'dan il-numru ta' emerġenza ġifiri rridu naraw li nipromovu aħjar dan il-numru nixtin saqs il kummissjoni xħaj jippruvaw jagħmlu ħalli ħedġu l-istati membri għalli jkun hemm iktar promozzjoni ta' dan il-numru ta' emerġenza. Iżda l-iktar aspett importanti ta' din il-mistoqsija rali għandha x'taqsam mal-nies li għandhom diżabilità. Ħafna mill-ċittadini Ewropej, miljuni anzi, m'għandhomx aċċess għal dan il-numru ta' emerġenza minħabba li forsi huma torox jew kella ma jistgħux ikollhom aċċess b'xi mod jew ieħor. Iżda il-numru ta' emerġenza bħalissa huwa biss servizz li wieħed jista' juża permezz tal-vuċi. Issa, fil-sena 2011 għanna kena rizoluzzjoni li fil-fat talbet l-Unjoni Ewropea sabiex tara illi dan numru ta' emerġenza kollha maċċessa li ukoll in-nies b'disabilità. U aħna qegħdin naraw illi fil-fatt in-nies li huma muti jew torox ma jistgħux jibbenefikaw minn dan in-numru ta' emerġenza 112 dan is-servizz jista' jipprovdi wkoll iktar informazzjoni tista' tingħata lil dawk il-nħaddiema li jaħdmu fis-servizzi tal-emerġenza. Fir-riżoluzzjoni aħna rajna illi kien hemm talba wkoll għal iktar fondi sabiex aħna nallokaw l-implementazzjoni ta' servizzi innovattivi li kienu ibbażati fuq eh, l-aċċess tal-protokoll ta' permezz tal-internet ukoll għal numru tal-emerġenza ta' 112. Issa aħna li għadin nistennew li ikun stabilit sistema, tkun stabilita sistema ġdida ta' emerġenza, aħna nixtiequ li dan isir. Programm ta' testjar pal dan jista' joffri wkoll gwida u dan jista' japplika wkoll għal ċertu providers tal-internet u operaturi tal-networks. Jan nixtieq li kieku l-Kummissjoni tkun tista' tgħidilna x'inhuma l-passi konkreti li ttieħdu sabiex aħna naraw illi nibdew bis-sistema l-ġdida tal-ġenerazzjoni l-ġdida tal-numru tal-emerġenza 112 l-Ewropa ewropa u nixtieq illi l-Kummissjoni tgħidilna wkoll x'inhu timetable li huwa maħsub sabiex ikun implementata s-sistema ġita. Grazzi ħafna issa għandna l-Onorevol Takkula. Grazzi ħafna, Signora President Iva, veru illi din il-mistoqsija dwar il-numru ta' emerġenza 112 hija mistoqsija importanti ħafna u waslet faqta ħafna minħabba li aħna diġà minna mistoqsija fis-sena 2011 f'Lulju u għal ġuni aħna konna qed nistennew illi l-implementazzjoni kienet ila li bdiet, iżda l-implementazzjoni kienet posposta u għada ma sarriċ sowa li għan nishtuq nsaqsu mistoqsija li l-Komissjoni aħna nsaqsuhom għalfejn l-implementazzjoni ma sarriċ. Aħna din nitkellmu fuq kwistjoni importanti ħafna għandha x'taqsam mas-sigurtà ta' ċittadini tagħna, speċjalment fil-każ ta' diżastru naturali jew ieħor, jiġifieri aħna rridu naraw li nipprovdu l-ċittadini tagħna sistema li tista' tiggarantilhom milli huma ħajirċievu għajnuna mill-iktar fis u tkun sistema li aħna nistgħu nafdawha aħna nridu naraw li jekk din is-sistema rridu eh, minserħu fuq rridu naraw li din tkun sistema taħdem tajjeb, taħdem mod maġġel u anka f'ċertu sitwazzjonijiet fejn veranti kollok bżonn dawn is-servizzi ta' emerġenza fejn kun hemm pereżempju xi tip ta' periklu qed jgħeddet il-ħajja ta' ċittadini, importanti li din is-sistema taħdem tajjeb. Aħna fl-Ewropa għandna ħafna libertà ta' ħelsin ta' ċaqli minn pajjiżha li ħordin raġuni importanti li niżviluppaw din is-sistema sewwa li ċittadini kun jafu dwarha u li jkollhom aċċess għal din is-sistema f'bosta lingwi differenti. Pereżempju aħna fi Franza mejjek konna servizzi bħal dawn dawn ikunu offruti biss bil-Franċiż. Allura naħseb illi jkun importanti li aħna noffru ċentri ta' emerġenza illi jkunu qegħdin jaħdmu bil-sistemi bis-servizzi tal-emerġenza li għalmen ikun jistgħu jitkellmu l-ħaddiema li jaħdmu hemmhekk f'dak iċ-ċentru għalmenu bl-Ingliż u bil-Ġermaniż forsi ħalli Bekk aħna nkunu nistgħu nqisu wkoll din kwistjoni lingwistika li hija wkoll importanti, speċjalment f'mumenti bħal dawn. Aħna naħsbu kol li per eżempju fil-Finlandja irrit ikun dan sabit irrit ikun provdu bil-lingwi uffiċjali tal-pajis, ġifiri fil-kas tal-Finlandja bil-Finlandis u bil-Svediż. Jien naħseb li rridu naraw li niprovdu servizz aħjar bla dubju ta' xejn. Hemm bżonn li tingħata iktar informazzjoni preċiża, iktar eh, promozzjoni ta' dan is-servizz ta' emerġenza ħalli kulħadd ikun jaf li jeżisti dan in-numru aħna rajna fl-istħarriċ li vera ftit nies jafu b'dan il-numru ta' emerġenza. Dan raġuni jiena tinsara fuq il-Kummissjoni ħalli tibda bil tifriċ tal-informazzjoni dwar dan numru ta' emerġenza. Grazzi sa' Kummissarju Han, jekk Grazzi ħafna, Signor President. Il-Kummissjoni ħadet impensa sabiex tiggarantixxi li jkun hemm implementazzjoni tajba ta' sistema tal-emerġenza tal-112 fl-istati membri aħna tant ħadna inizjattiva sabiex nindirizzaw din kwistjoni li tresqet mill-Parlament. Aħna naqblu l-Kummissjoni għandu rwol importanti sabiex nappoġġaw l-isforzi tal-istati membri ħalli bekk aħna nferxu ta' informazzjoni fuq il-numru 112 aħna flimkien mal-Kummissarju Kallas stedinna l-Istati Membri ħalli nibdew kampanja għal tul ta' periodu ta' sena, għalli bekk aħna namlu iktar promozzjoni. Din is-sena aħna fil fat estendejna eh, din l-inizjattiva għall-operaturi u anka bosta aġenzija oħrajn aħna fil-Greċja bdejna b'kampanja ta' video aħna l lesti li namlu din l-istess ħaġa wkoll fi stati membri oħrajn fejn dan in-numru mhux daqshekk magħruf. Aħna naħsbu li għandu ikun hemm aċċess faċli għall sistemi ta' emerġenza u l-awtoritajiet tal-istati membri huma responsabbli sabiex huma jiddefinixxu ċertu kriterji ta', pre ta preċiżjoni dwar l-informazzjoni li qed tingħata u jekk aħna nħarsu lejn ix-xogħol tal-esperti li qed isir fis-CPT, aħna naraw li l-Kummissjoni qiegħda taħdem flimkien mal-Istati Membri ħalli bekk aħna jkollna ftehim konġuntu komuni dwar il-dawn il-kriterji li għandhom ikunu stabiliti sabiex aħna nkomplu mal-rapport ta' implementazzjoni li ħareġ is-sena li għaddiet Is-servizzi li għadmu taħt il-Kummissarju Cruz rajna illi żviluppaw ċertu KPIs, ċertu indikaturi sabiex faċilitaw il-tqabbil ta' l-informazzjoni tinġabar fuq eh, l-arfin dwar il-numru 112. Aħna issa ħanerġaw nifukaw fuq dan il-rapport tal-KPI saħna issa fil-fatt nasbu illi ħankunu f'pożizzjoni nistgħu nqablu l-informazzjoni aħjar dwar il-sitwazzjoni jinsabu fihom dawn is-servizzi ta' emerġenza fl-Istati Membri. Aħna nafu illi dan kollu jiddependi fuq il-kwalità tas-servizzi li qed jingħata u il-fatt li aħna nkunu nistgħu nibdew naħdmu b'sistema ta' 112 ta' emerġenza illi tkun effettiva din hija kompetenza tal-Istati membri. L-aċċess tas servizzi tal-emerġenza fil-fatt huma importanti ħafna u kellna proġett ġdid ukoll illi ta' ħafna kontribut sabiex intejbu l-aċċessibilità għal dan il-proġett. Kien hemm proġetti pilota fl-istati membri li wrew illi fil-fatt aħna nistgħu nibbenefikaw ħafna jekk norbtu flimkien il-promozzjoni permezz tal-kidba kif ukoll permezz tal-video aħna qegħdin komplu nagħmlu l-isforzi kollha li hemm bżonn. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal kelima fisem il-gruppi politiċi u nisimaw il-kollega Xwab fisem l-PP. Signor President, Signor Kommissarju, Sis kollegi, jiena kont wieħed minn dawk illi mexxejt li appoġġajt li dawk li fil-fatħarġu bl-inizjattiva ta' din mistoqsija eh, orali fostom il-kollega Rabti, il-kollega Tun illi fiħdan il-Kumitat ta' Suq Intern fil-fat ħarġu bil-rapport ta' inizjattiva propja. Aħna tkellimna fuq is-suq diġitali u l-problemi li aħna kellna sabiex fil-fatt nimplementaw dan is-suq digitali, u aħna rajna li dan huwa eżempju fil-fatt il-każ tal-numru ta' emerġenza 112 li kellu hemm fuq livell finali u li fil-fatt kellu e, jintuża b'mod tajjeb anke f'każ ta' emerġenza ġifieri jekk in-nies ikunu sitwazzjoni ta' periklu jew kolom bżonn lajnuna, aħna rridu naraw li dan ikun numru illi jaħdem u s-servizz jingħata minkejja l-ixkiel tal-konfini jiena naħseb naħseb illi dan irid ikun servizz ukoll illi ma jiswa xejn lill-ċittadini u aħna rridu naraw li nipoġġu iktar pressjoni minn ħatakom. Aziz Kummissarju fuq l-Istati Membri ħalli jaraw li jimplementaw din is-sistema u jnaħu l-ixkil kemm jista' jkun li hemm bħalissa din is-sistema u kif qal l-Onorevoli Takkola nibtamaw li aħna fl-aħħar mill-aħħar naraw li din is-sistema vera tkun eh, transkonfinali u dan is-servizz nofruh ukoll bil-lingwi ta' dawk eh, illi fil-fatt din jużaw dan is-servizz. għana ma nistax nofru dan is-servizz b'lingwa waħda. Jiena naħseb illi eh, rridu naraw li konna sistema li tkun sodisfaċenti u raqas ma naħseb illi dan il-proġett tekniku tal-ikol jista' jiflaħal dan il-nuqqas taftej din raġuni jina naħseb li għandna nkomplu naħdmu iktar fuq dan il-proġett. Nova soċjal. Ringrazzja tassew. Sinino Siklanova, għas-Soċjalisti. Grazzi tassew, President, kollegi, e numru ta' emerġenza 112 u wieħed mill-iktar inizjattivi importanti tal-Ewropa. Wieħed u għetnej huwa b'xejn, numru b'xejn li l-kull min għandu bżonn iċempel ħabba emerġenza fl-Unjoni Ewropea. Minkejja li n-numru huwa mnaqax fil-leġislazzjoni Ewropea u minkejja l-vantaġġi li joffri xorta hemm xkil u li mhux qed jippermetti li jiġi użat kif suppost. Dan minħabba nuqqas ta' implementazzjoni tajba tal-direttiva tal-disa u nuqqas ta' progress minħat tal-Kommissjoni jiena speċifikament għana semmi żewġ aspetti speċifiċi. Nem artiklu li jgarantixi għadċess dirett għal persuni b'disabilta eh, u fl-2013 il-possibilta illi tamel li same telefon tal-imijie telefonata bil-fom e, kienet biz disponibli fi 13 stati membru. Frikor il-ġveri sejħa automatika, telefon automatika fil-kas ta' incident ta' traffiku għandu jkun operattiv fil-2012 imma għandu jkun jiserraħ direttament fuq il-telefonata ta' 112. Iġifiri, il-Komissjoni kif se tippromovi l-infrastruttura xirqa sabiex dawn il- dawn il-telefonat ta' emerġenza jistgħu jiġu rċevuti u għed ikun xi kif suppost. Sur Benjam, grazzi. Kemm iċ-ċittadin kif ukoll ċittadin, speċjalment ċittadin tal-Unjoni Ewropea, għandhom jafu li jistgħu jekk iridu jużaw dan in-numru ta' emerġenza wieħed wieħed ngħid, wieħed ngħid għandhom u għuħet mill-loda iktar konkreti li ħana nofru ċittadini jista' jgħinhom, jista' sikurta s-sikurtà tagħhom, meta jkun madwar l-Ewropa anki forsi jista' salva xi ħajja ta' xi nies. Iżda me kustjoni ta' ta' għajmin ta' kuxjenza li mhux edemmek, il-nis nies ma jafux biha. Mbagħad hemm problema kbira bl-istati membri u l-imtwettiq ta' dan din infrastruttura s'issa hemm il-proċedura ta' ksur tal-liġi kontra 15 il-pajjiż minħabba li ma jkunx disponibilità jew inkella mhux qegħdin ħafna postijiet, biżejjed postijiet jew inkella mhux il-telefonati ma ġewx ċevuti kif suppost. Aħna rridu nimplementaw mod u ndaqs dan is-sistema iva jidaħal fil-karozzi u jiġi mbagħad attivat la darba jkun hemm incident u din table mod kif jaħdem il-valmentut il-wieħed wieħed nejsa biex dawn il-telefonati automatiċi bil-karozzi jiġu trattati eh, qabel ma sir mandatorja li il-karozzi kollha jdaħluha. Ħaġa oħra, il-kopertura bil-mobile. Peress li inti xorta iċċeppel bil-mobile biex inti tilħaq il-wieħed wieħed Nidax mistoqsija hawnhekk. Istati membri. L-estewi sistemi tagħhom biex ikunu jistgħu jiċċattaw dawn il-telefonati waħed waħednej u il-e-calls u anki minħabba naqis fil-spejjes li fondi x'ser jiġri dak li huwa kopertura tal-reception tal-mobile eh, specialment f'pajjiżi rurali fejn nafu l-lum ġurnata f'ħafna postijiet hija mux ta' min jorbot fuqa. Għalix ħafna postijiet la' laqatem reception tal-mobile. Grazzi. Grazzi, Isabel Duro. Iva, grazzi, Signora President. Komissarju, jina. Nisa xnifem, kif. Xi post xi oqsma aħna qegħdin tassew nafsu saqajna fuq il-break fuq il-gas u gas mal pjanċa għaddejjien Il-leftu l-qoddim. Meta nġu per esempio biex eh, nimplementaw ċertu miżuri, ma nistax nifhem kif. Wara mbagħad ċertu ammont ta' snin għadna f'stess sitwazzjoni fejn għandek wieħed kull erba' ċattinin l-iktar l-iktar jafu x'inhu dan in-numru wieħed wieħed Inti ressaqt xi ideat fuq kif nistgħu ndaħlu approċċ orizzontali fit kif nistgħu immexxu l-qudiem affarijiet l-qudiem għandu bżonn iktar informazzjoni hemm però. Din l-informazzjoni hija disponibbli fi Sat Every? biex forsi kollegi tagħna nkollu nistgħu iktar nħeġġuhom illi għatu każ dawn il-punti lura f'pajjiżna. Meta kienu dwar teknoloġija 21 eh, seklu li huwa kif inhu, vera tal-mistieri aħna fl-Ewropa ma nistgħux noħolqu numru tat telefon li jaħdem madwar territorju kol tal-Unjoni Ewropea. Iġidin fuq ħafna pressjoni fuq il-Kommissjoni, fuq l-Istati membri, kemm jista' jkun. Biex ikonna approċ orizzontali biex dan in-numru ikun qed jaħdem għal kull ħadd mill-aktar fis. Grazzi, Sur Haber, Minisier. Grazzi tassew, Sina President mod, hija disappuntanti li għadar borra dan il-parlament irrit joqgħod jitfa' pressjoni fuq il-Kummissjoni fuq il-kwistjoni kruċjali jiena nagħtiġih il-kollegi li ħadmu fuq dan il-punt. Iżda jiena persi kont ir-rapporter għal direttiva ta' servizzi universali illi għadda fl-2002 illi talab illi kunem hemm implementazzjoni sħiħa ta' 1 inkluż il-informazzjoni fuq fejn jitstab il minnet jagħmel telefonata jiena kifet kont kont parti minn l-tfassil ta' dan il-rapport u anki kol il-kollega tiegħi xfab kont naħdem miegħu. Ma ħsibx ta' taħsbux li issa wasal iż-żmien illi l-stati membri jerfgħu responsabilità tagħhom dan ir-rigward nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa wkoll li qiegħda ma semmejx ġi kwistjoni tal-caller location data illi hija possibilità eċċellenti illi inti tista' tagħti informazzjoni addizzjonali sabiex inti tista' tgħin dak li jkun f'emerġenza. Tkun ideali kif qalu eh, kif qalu Surbenjen għal dawn li call services. U den kienet su dispożizzjoni tal-2002 u sa' membri ntalbu biex jinaqdu sabiex joħorġu b'standards komuni tekniċi għal eh, sistema ta' informazzjoni li hija affidabli u li taħdem mod imħaffef. Ma sissa ma ma mlux dan. U jina nistissi li kommissjoni jamlu xolom fuq dil kwistjoni fuq il-lat tekniku, fuq li service color data sabiex na maħna ma naċċettawx iktar dew minn li mhumiex aċċettabbli. Anderson. Uh, Aħna rridu natu din dan il-numru il-promozzjoni u attenzjoni li tisħaq illa u għalek nitlob il komissjoni biex jagħmlu x'jistgħu jagħmlu għaliex għalkemm il-Parlament adottaw il-riżoluzzjoni fl-2011 fuq dan il-numru li jitlob li jkun hemm iktar promozzjoni u twettiq tajjeb ta' dan il-numru xorta waħda ir-riżultati kienu tassew miżerabbli. Aħna niddispjaċina ħafna illi fis-servej ta' Barometru Ewropew biss terz minn ħasem eh, kienu jafu li wieħed wieħed nej kien numru tista' ċempel kun fejn tkun fl-Ewropa jekk tkun fl-emerġenza. Fil-fatt f'pajjiż tiegħi fl-Irlanda 14% tal-popolazzjoni meta meta staqsejnhom qalu li jirċievu informazzjoni fuq in-numru minkejja stenna istennijiet li kellhom li stati membri u il-gvernijiet kienu ser jinformaw iċ-ċittadini fuq l-informazzjoni. Din hija waħda mill-ar livelli eh, fl-Ewropa ma' hemm ftit pajjiżi li qegħdin imorru għall aħjar hekk kif issa ġejjin il-vakanzi hemm il-Unjoni Ewropej li qegħdin jivvjaġġaw il-barra minn pajjiżhom kif biżżar magħhom it tfalu u anki l-anzjani aħna rridu niftakru kemm importanti li kollha dan in-numru wieħed wieħed li għandu bżonn iktar promozzjoni jiena millux Sejt eh, waħda li kon qed nipromuovi il-1 għaliex jiena nemmen fih ma dan il-numru. Iżda jiena naqbel ma dak li qalet pereżempju Sinura Hall u l-kontribut tagħha dwar l-importanza li inti kollok aċċess indaqs għal kulħadd għal dawk li huma neqsin minn smih eh, jew eh, mid-dawl. Grazzi. Grazzi naddu għal-kelima l fil-lista tijaj. Is-Sinjura Tur minuta u nofs. Risi tassew. Informazzjoni Ewropea hija turi fi statistika li 40.000 ehm, Ewropew imutu f'inċidenti f'tat-toro u 150.000 ruħ ehm, jindarbu mod gravi u il-ġidenti ta' traffiku kienu disa kawza tal-mewt fl-Europa fl-2004 u qed jistennew li sal-2020 dan ħajkun it-tielet. Din informazzjoni li tassew eh, issew dinna qalbna, specialment meta sabġen il-vakanzi unis ħajkun t u aktar. Jekk il-numru 1 jahdem kif suppost jista' jistalva eluf ta' ħajiet ta' nis. U jina naqbel ma dawk ta' qabli illi qalu Eh, li tkellmu dwar dan jina kontent dwar l-inizjattivi ta' ikol, ta' ikols. Eh, eh, huma wastmat li jista' jgħin 3000 ruħ fis-sena. Iżda musa jaħdem sew jekk n numru għat għat ngħid mhux jaħdem sew l-ewwel net. Kulħadd irid ikun jaf bier se jkun kopertura sieħa madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Illum għalina llum il-ġurnata nieħu portam timmens. Grazie. Grazie tassew, Sur Tarabella. Sir President, Komissarju, kollegi kollha qegħdin jgħidu l-istess ħaġa. Ħafna nisma' għasja fuq bil 1 u il-parametri ta' preċizazzjoni għal e-color location mumiex emme, il-rizultati mumiex sodisfaċenti xi Dak li kena fl-e-call kif kienu ħafna iktar sempliċi, ħafna iktar kan ħafna iktar maġġel, iżda issa eh, u kienem aċċess għal-laqat eh, ma kienem laqat li saru issa dwar il 1 u laqat qed isiru fi Brussell ma taħdaq fi Strasburgu li għaddu bjuża l-biċċa il-Komissjoni ġifieri għandha xi taħbi fuq dan in-numru fid-dawl tal-progress iġi li sar sissa. Xistaw nejdu dwar il-proġett annuali ġi għal-għakat għal-1 kif nisaw qabluħ ma li kol. nejdu dwar il-struttura li daħaltu fis-seħ biex nikoperaw bejn din ġi differenti u xinu il-budget annwali għal biex nomtu fondi għal proġetti taħt il-1 Din hija mistoqsija di kwistjoni essenzjali, din dan eżempju li għandu jkun eżempju eċċellenti tal-politika Ewropea li tagħti valur miżjud li nistaw namlu ħafna għalihom, speċjalment meta qegħdin situazzjoni ta' eh, qegħdin tassew fil-bżonn ta' emerġenza. Allura, nistama li komissjoni tkun tista' informazzjoni meħtieġa. Grazzi, Sinjura Harkin. Grazzi Sinjura Chair, artiklu 26 tal-Universal Service Directive Yates, illi l istatni membri għandhom jaċċertaw illi eh, sejħeta għal numru 1 jintwiġbu sew Um, mort liktar xira għalla dan Nazzjonali ta' sistema ta' emerġenza. Iċ-ċittadini jridu jħossuhom sikuri jħossuhom konfidenti, jridu jkollu fiduċa fis-sistema. Għaliex hekk kustan il-terament ta' tkun ta' beħajja u mew tal-lura jridu nigarantixxu kwalità tas servizu Jina jiena nemmen l-unika mod li nistgħu nagħmlu dan huwa illi niġbru u nippubblikaw dejta fuq kif jaħdem. Għalhekk fis-swan ta' dan nixtieq nitlob il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni jew l-Istati Membri ġabru d-dejta fuq il-żmien, perdu ta' żmien u l-effettività ta' kif jiġu trattati u ċevuti dawn il-telefonati u anki il-min jaf b'dan il-numru f'stati membri. Il-Komissjoni qed taċċerta illi meta tqabel din l-informazzjoni meta tqabbilha ma numri ta' emerġenza ta' dawk nazzjonali fuq livell nazzjonali min qed imur l-aħjar. U appartijek il-metodoloġija li qed nużaw biex nigarantixxu dipendenza u l-oġġettività ta' tqabbil u ġi minn fej u d-dejta minn fejn fejn ġiet ippubblikata. Is-sur Grazie ħafna, Signor President, jina naħseb li fil-fat ħafna ċittadini jekk kellhom situazzjonijiet gravi, jekk per eżempju kienu situazzjoni gravi li għaddet lil ħajjithom jew ehm, situazzjoni ta' xokk huma raw u esperjenzaw intom ukoll li meta tkun situazzjoni jekk ma jiġik f'moħħok lebda numru ta' telefon tant tkun f'mument ta' paniku u jekk wieħed fil-fatt ikun qiegħed jivvjaġġa nagħtu każ fi Franza jew ximkien il-bot minn pajjiż u rridu naraw illi ċittadini kollha jkunu jafu b'dan il-numru, kulħadd irid ikun jaf bih. Jiena naħseb illi kullimkien irridu nippruvaw nimplementaw dan il-numru, imkien kulħadd irid ikun jaf dwaru. Jiena naħseb ukoll li sistema elettronika ta' emerġenza li koll illi fil-fat kienet abbażata fuq il-Memorandum ta' Understanding jiena naħseb illi fil-fat hija ta' importanza kbira. Apart minn hekk naħseb illi parlament Ewropew fir-rapport ta' inizjattiva propja dwar li koll aħna nafu li dan jibbaża ħafna fis-sistema ta' emerġenza tal-numru 112. Aħna nafu li hawnhekk aħna qegħdin naraw li għandna xogħol importanti ħafna u Naħsbu li importanti nipnu dan is-servizz mingħajr l-ebda tip ta' diskriminazzjoni aħna naħsbu li fil-fatt irridu naraw illi nkunu nistgħu nigwadanjaw bażi ta' dan. Jiena naħseb illi Komissjoni nixtieq insassik aħna intom x'qed tintamlu eżattament fuq dan. Grazie Sur koħ? is Ertug. Ja, vielen Dank, Frau Grazie ħafna, Signor President. Sur Kommissarju, fil-sena 91 fil-fatt aħna konna deċidejna li ħajkonna numru wieħed ta' emerġenza. U minn dakinhar law, minkejja l-fatt li għaddew ħafna u ħafna snin, 25% biss ta' ċittadini Ewropeja fu li għamna numru wieħed ta' emerġenza, din l-istituzzjoni tittinbidel. tinbidel. Per eżempju fl-Italja, 5% biss tan-nies jafu li hemm dan il-numru ta' emerġenza. Meta qabel mal-Polonja fejn għandna nofs tal-popolazzjoni li taf dan il-numru ta' emerġenza din hija xi ħaġa importanti ħafna, sinjuri. Il-kwistjoni ta' telefonata u l-possibilità li wieħed ikun jista' jara eżattament minn fejn ġejja t-telefonata din hija xi ħaġa importanti. Importanti li ma jkunx hemm problemi sabiex jinftiehem il-persuna meta jkun qed jitlob għall-għajnuna. Jiena naħseb illi anke f'dak li xaqsam il-Kumitat ta' Tras Sport aħna ħdimna ħafna wkoll fuq is-sistema tal-ikol u l-proposta u l-Konferenza Ewropea fuq il-Telekomunikazzjoni eh, fil-fatt ħadd sir Eh, l-aħħar tas-sena 2014 u toħroġ proposta ħalli naraw aħna kif eh, nista' noħorġu b'din il-proposta sa dakinhar sa dak iż-żmien jiena x'inkun naf jekk il-Kummissjoni x'ha tkun f'pożizzjoni li tkun tista' toħroġ proposta raġonevoli dwar dan jiena din nixtieq insaqsi l kummissjoni mhux ħajjippruvaw jagħmlu ħalli bekk huma jkun iktar attiv f'dan il-qasam. Isinada l-Fos Galpelz. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! Grazie. Jessinna l-informazzjoni. Li tajt importanza mux bis fit-teorija ma kif il-prattik għax li ikun hemm evalwazzjoni kontinwa biex nagħmlu revizjoni jgħid din is-sistema li tista' tgħin il-nies u salva ħajja tan-nies taħdem sew. Jien naqsam l-esperjenzi tiegħi. Fil-2006 is-sistema ġiet ndaħla fl-Ungerija u mill-2012 nkunu faqna 16 miljon euro biex nipromovu s-sistema biex nxejnu il-numru li kena qabel u ndaħlu il-numru il-ġdid f'pajjiżi. Jinaħseb illi dan lan għandu jiġi eh, għandu jina taktar promozzjoni naqbel ma' Sur għalix fl-seklu 21 u għan possibli illi jinti ikollok sistema mingħajr ikollok bażi ta' IT ta' li tfamel t tfittxija ta' data u l-tfittxija tal-post ta' mfejt eżempel il-persuna. Ħanna irrid konna, ikkun irid ikun hemm ovvjament aċċess għal kull persuna, kull ċittadin anke dawk li għandhom disabilitajiet għaliex dawn iridu eh, koll il u kampaw dawn il-problemi addizzjonali. Jiena ma tantx għandi esperjenza. Ah, tajba, eh, ġabta esperienza tajba f'daw l-rigward għax jiena mhux l darba li il-professor iċċepa dan il-numru iktar minn minn mezz wieħed ta' kif wieħed jista' jaqbad u jwieġeb U din mhux ħaġa tajba tkun l-istess għal kulħadd. Dan id tkun importanti ferm, l-għanijiet huma essenzjali. Kulħadd qed jgħid l-istess, kulħadd qed jitlob il-Kummissjoni biex wessaw id-disponibilità ta' l-arfin tan-numru mux n-nis li dikun jafu bija mux minna 10 sena oħra imma issa mill-aktar fis illum qabel għada aħna rridu jkun hemm kooperazzjoni mal-Kommissjoni u rridu li huma dawna. Grazzi, Su Weidenhose. Notruf Nummer 112 is eine Dan il-numru ta' emerġenza fil-fatt għandu għanna nofru bxejn u għanna naraw li kur nistaw nofru dan il-servizz ta' emerġenza iżda sfortunatament mux kullħat jaf bih dan il-numru. Jiena fil-fat esperimentajt ħafna b'dan, aħna naraw li memx aċċess għal kulħadd għal dan il-numru, speċjalment nis li għandhom diżabilità ma jistax ikollhom aċċess għal dan il-numru. Jiena naħseb li d-dinja xi ħaġa li verament titfana lura u hemm bżonn li aħna naraw x'inhuma l-problemi tagħna u nsolvuhom. Din hija problema kbira u naħseb illi fil-fatt irridu naraw li jkollna numru ta' emerġenza komuni li jkun implementat kullimkien. Jien naħseb li dan jista' jkun simbolu tajjeb li aħna nistgħu fil-fatt nagħmlu xi ħaġa lkoll flimkien u f'dan is-sens jiena naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nkunu nistgħu naraw x'inhija sitwazzjoni u nagħmlu eh, sford. Mr. Kadek. Kollegi, Mm, ħsab ħafna nis nasa speċċaw f'sitwazzjoni fej kienu f'emerġenza f'pajjiż eh, barrani u ma jkunu xafu fej jabdu jċemplu. Irridu nwaqfu din il-problema u il-soluzzjoni għal di problema hija wieħed numru wieħed wieħed nejn il Spanja, il-Polonja, Repubblika Ċeka dan il-numru jista' jintuża minn kulħadd biex jitolbu għajnuna f'kas emerġenza. Dan huwa numru b'xejn ovvjament li jovantat għax kullħat jaf illi il-mizzati tar roaming għadhom u ġeħtara kbira għal dawk li jivjaġġaw, allura wieħed wieħed nejn huwa proġett tajjeb illi jgħin iċ-ċittadini mo speċifiku. U għasfa fadal sena qabel elezzjonijiet u aħna rridu naraw illi ċittadini jafu b'din l-inizjattiva tantutli. Mhux biss għandha tintuża bil-dawk illi jiexu ġo Brustellu jafu bin-numru. Allura, kummissarju, irrid irridu illi illi l-organizzazzjoni tiegħek eh, jaħdmu fuq eh, il-numru wieħed wieħed u aħna rridu ntejbuh. Il-fatt illi persuni minnaħa l-oħra ta' telefon jitkellmu biss xi lingwi Ewropej biss huwa xkien. Aħna irridu nimpenjaw ruħna għal prinċipju ta' multilingualizmu li għandu jwizen l-Unjoni Ewropea aħna naħsibu l-kopertura u koll rridu jitjib, naħseb minn 6 miljon telefonata fil-sena, ħafna nies jitilfu s-sekondix, ma kunu xafu mfejt iċemplu la n nies, għed niskalmu dwar ħajja jew mew ta' unek ħafna drabi. U ma jistax ikun għallaqa diskriminazzjoni minħabba din tal-wed għedni. Irridu naraw illi il-paramedics irristaw u koll jibenefikaw. Anke immigranti, il-sistema tal- Ta's u koll SMS jiex ħagġa li aħna għanna u koll iktaq nizviluppaw. Aħna għedin fi Strasburgu, sinjur, jgħana u dawnek, għaxanu s-sede tal-Unjoni Ewropea. Naddu għal Catch the Eye, il-Sinjura Jordan. Grazzi ta' sewċer tal li ta' ċansi nitkellem sabiex nikomunika ma' ċittadini tagħna. Jiena s-soltu nuża il social networking li jut li ferm iżda jiena tlabtom biex jgħidu li ftit dwar il-kwestjoni tal-21 jaħsbu dwarra. U jien taġibt meta għaluli illi ujġbu bil-massa. Iġifiri, immaġinajt l fi Slovenja fejn eċin, u mitla ta' numru, u ma ħafna dwar l-esperienza dan il-numru, u l-esperienzi u ma tajbin għalhekk jiena nixtieq ningħaqad ma' kollegi kollha tiegħi u nitlob il-Kummissjoni biex iħejju pjan għall-azzjoni eh, li jser jinkludi il-miżuri kollha li huma meħtieġa biex intejbu l-użu ġenerali tal-numru ta' emerġenza u aħna u koll irridu nżidu x-informazzjoni li t faċilita lokalizzazzjoni ta' dan il-numru u mod partikolari tkun utli għal min ikun tieġ eh, bizabilta. Il-multilingualizmu u koll u essenzjali għonek aħna ma nistawx nimitaw ruħna ħabba il-snin tagħna u il sikurtata għana ma nistawx jiġi limitat mill-ħabba il-snin tana. Grazzi s-surmatula. Grazie Signora Chair. Meta niġu għal mod kif jaħdem in-numru ta' emerġenza hemm ħafna problemi. L-ewwel net hemm biss 27% ta' dawn iċ-ċittadini jafu b'dan in-numru. Minkejja li hemm kampanji ta' għajmin ta' kuxjenza minħabba li aħna irridu nħarsu għal darboħra lejn kif l-informazzjoni titqasam. Ħaġa oħra ta' tħassib huwa kif il-caller location E, l-ewwel net aċċess għan numri ta' emerġenza ma' dawk ta' persuni b'diżabilità u kif nistgħu identifikaw mun problema. Iċ-ċittadini Ewropej jaraw illi f'soli rurali m'hemmx reception. Umbat u koll il-problema ta' servizzi tal-emerġenza. għanna bżon dawn istrateġiji f'kas ta' emerġenza għallu għallura rridu naraw illi meta jkun hemm bażi interreġjonali aħna nkunu koordinati. Grazzi, prende. Uh, thank you. Grazzi, palma għal ħatti ħorda l-ħodu jem problema bil- għarfin fuq dan il-numru fost il-nis għalix wieħed minn ħamsa kwotawli eh, numru ħażin dwar il-numru li jistaw jiċemplu f'kas emerġenza, pero għal-kem il-koxjenza għamet eh, zdidet f'daw l-aħħar snin, xorta wahda irridu naraw kif ser nejnu eh, dawn il-numri um, ta' tlet, dawn il-numri, dawn tlet numri f'kas emerġenza. Aħna rridu konna alternative persuni li huma b'diżabilità li mhuwiex eh, telefonati bil-fom kif qal ħadd ukoll il-problema wkoll hija tal-color allocation. U nixtieq ningrazzja l-parter ta' xogħol specialment fuq il-telefonati jisir automatikament mill-karozzi. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew u sessur Kelly. Grazzi, Sor Presidente. Mem ebda dubju li dan huwa suġġett importanti partikolarment għal dawk li vjaġġaw u li m'għandhomx eh, xi qraba jew kellha ħbieb li jistgħu iċemplu. U allura jċemplu numru tal-emerġenza 112. Iġifieri rridu eh, noqogħdu iktar u iktar attenti biex in-nies ikunu konxi dwar dan in-numru. Jiena nixtieq nelqa' dak illi qal is-sur ħan fuq dak li qed jagħmel u dak li ħajkun qed jagħmel biex iktar u iktar kuxjenza titqajjem fuq dan il-numru ta' emerġenza. Barra minn hekk kif qalet is-sinjura Fiona Hall, rridu tassew inxardu l-messaġġ biex in-nies kollha mod partikolari dawk persuni dawk il-persuni b'diżabilità u eh, qed nirreferi iktar u iktar dawk neqsin mismieħ ikollhom aċċess u tajjeb ukoll li nħarsu lejn il-kwistjoni lingwistika ġifieri li dan is-servizz ikun offruz diversi lingwi. Ling il franċiż il-Ġermanis, l ingliż Grazzi u sal kellim li Mrs. Surtaje. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju, l-numru ta' emerġenza 112 jista' jsalva il-ħajiet. Għanna iktar mobilità grazzi għal libertà tal-moviment imma nixtieq insaqsi mistoqsija marbuta ma' sussidjarjetà għalfejn eh, dinja xi ħaġa illi suppostet tagħmel l-Unjoni Ewropea. L-istati membri suppost kellhom jimplementaw dan bejnietom snin ilu. Qed tal-mistħija li waħedhom l-istati membri mar nexilhomx jimplementaw sistema li taħdem kif suppost, naturalment tajb illi wieħed ikollu standards u li wieħed eh, ikollu sistema li telħaq il-livelli meħtieġa ma naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar mhux għalfejn qogħdu nistennew l-Unjoni Ewropea li taġixxi mod favorevoli għal-ċittadini. Issa, il-kelma li jmiss eh, Iva, grazie Signora President, aħna mhux neċessarjament qed nitkellmu llum hawnhekk fuq nuqqas ta' regolamentazzjoni jew ta' regolamenti, imma qed nitkellmu fuq nuqqas ta' implementazzjoni ftit ilu adottajna riżoluzzjoni fil-Parlament imma xorta qed naraw sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini tagħna ma għadhom ma jafux mumiex konxed dwar dan il-numru ta' emerġenza u min fil-fat jirrikorri għal dan il-numru jirrealizza li sistema taħdemx kif suppost u minn flok jena ta' numru ieħor li jridu jċemplu. Allura nistaqsel lil nifsi x'miżuri konkreti u meta ta' dawn il-miżuri konkreti ħaneħduhom, meta ħanqumu eh, mod partikolari sistema eh, kontrarja għal eh, numru 112, eh, partikolarment eh, f'każijiet ta' dizastri naturali. Aħna nitkellmu dwar sikurezza fit-toro, nitkellmu dwar l-introduzzjoni ta' sistema ta' telefonati elettroniċi fil-karozzi tagħna. Ma naħseb li huwa importanti eh, fl-aħħar mill-aħħar li nofru din il-possibilità u nimplementaw tassew dan il-numru ta' emerġenza, din is-sistema li taħdem mod effiċjenti nittama li l-Komissjoni kommenta kif suppost fuq dawn il-punti li Ta' s sur Ademaj, grazzi Signor President, Iva, madwar l-Europa dan il-numru ta' emerġenza huwa soluzzjoni pratika, ma innuqqas tarfin dwar numru bħal dan minħabba kol nuqqasijiet fl-implementazzjoni fuq livelli nazzjonali jaħdem eh, f'direzzjoni opposta dak li qed nippruvaw nilħqu rridu naraw li kunem eh, kooperazzjoni l-istess mod ħeffa ta' proċessar madwar l-Unjoni Ewropea meta ndirizzaw dawn it-tip ta' telefonati. Minħa tagħha il-Kummissjoni wkoll eh, il-Kummissjoni qed tagħti eh, u għandha tagħti fil-fatt u tiħu konsiderazzjoni l-aħjar prassi mhux taqbatu t timplementa affarijiet eh, b'mod orizzontali hemm sistemi li diġà qed jaħdmu irid ikun hemm kriterji li nissettjaw fuq dan il-numru ta' emerġenza u jekk ma nagħmlux dan jekk ma nagħmlux eh, ma neħdux kampjuni eh, l-ewwel hemm fl-Ewropa biex naraw naqrejek dan is-servizz eh, u xed jaħdem allura ma nistgħux tassew nilħqu dak l-istandard li aħna qed eh, inwedu li ħan iprovdu. Issa, naddu eh, għal kirx DI. Isur Borġ. Kwestja numeru 112 jest. Grazzi tassew. Iva, fil-fat din il-kwestjoni hija kwestjoni ta' fiduċja U eh, fil-fat, eh, ħafna nies jgawdu il-mobilità, imma naħseb il-kwistjoni ta' sigurezza hija importantissima diġa qiegħda implementata, ma naħseb illi tittiġi implementata mod aħjar. Rridu nimmonitoraw kif l-implementazzjoni qed issir mod partikolari f'ċertu stati membri rrid ikun hemm iktar u iktar koordinazzjoni bejnietna u rridu nirreagġixxu aħjar kollha realtà multilingwali. Dan huwa l-mument ejja ejja naħtfuh eh, illa għaliex eh, anke l-lokalizzazzjoni pereżempju hija importanti biex innaqsu l-livell ta' dawk eh, illi jistgħu jitilfu ħajjithom u tajjeb illi jkollna operaturi tal-mobiles illi jinformaw l-istotoskritti lil l-dawk li jużaw servizzi tagħhom biex bekk u ma jkunu konxi tal-fat li jistaw jużaw dan il-numru anke meta jmorru li l-in mill-frontieri ta' pajjiżhom. Grazzi u issa il-kelim li jmiss Sur Boris, grazzi Surhan, Iva, grazzi jgħid il-Kummissarju, President, membri tal-Parlament, kif diġa għadna Aħna ħanżommu l-Parlament aġġornat eh, meta noħorġu b'soluzzjonijiet fuq livell Ewropew fuq il-kwistjonijiet il qajjimtu e permettu li ngħid li jiena minnaħa tiegħi nixtieq insejjaħ għal pajjiżi biex din is-sistema ta' numru ta' erġenza tkun eh, integrata b'mod fil-politika u l-azzjonijiet illi aħna nieħdu fl-Ewropa. Grazzi. Iż kollegi, id-dibattitu fuq il-mistoqsija orali fil-fatt intemm għal daqsant nistaw nimxu għal punt li mis ġifiri rapport dwar TV Connes tal-onorevoli